Eh, id-daħluni fil-kaxdijaj, imma jina ħat noti dak li għatu li tamma prezidenti u kolla jamlu dak li jinti għamilt, grazzi. Thank you, Mr. Kevin. Now, this was not a point of order, nevertheless. Grazzi, pero ma jtibni nġiġ point ordni, ma per inti kont ġentili leja kont ta' titkellem. Okay, now, uh, η συζήτηση Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής. Στα, il του l liġi dwar il-medja fl-Ungerija. Okay, we begin this debate. Uh, Commissioner Kroes, you have the floor. Grazie, signora Kroes, fideg. Yeah. Mr. President, honorable... Sir President, membri onorevoli. Kontenta nidilkom illi meta illum l-aeroplan nizel fi Strasburgu wasalli l-aħbar tajba illi il-President Ungeris kien lest illi biddel il-liġi tal-medja li sabiex din tkun miex skont il-kriterji kollha ta' standards Ewropej. U dan jinkludi it-ħassib li kena fuq il-karta ta' drittijiet tal-bnidem. Dawn qed jaċċertawni, jaċċerta qalu li illi Dan ħaj jiġi adottat mill-Presidenza Ungarijs ta' sensjoni li jmiss u il-mod kif kienu tiġibu ruħom il-rappresentanti ta' dawn il-rappresentanti u ta' nix fem li kienu qegħdin jgħidu sew u li dan ħaġa adottat aċċertawn ukoll eh, li ser jiġi presentat fil-Parlament għadottat fil-Parlament fil jim li ġejjin. Dawn eh, daw li liġi tagħhom għal dan ir-raġunijiet. L-ewwel ħajkunem coverage bilanċċat illi ħajlimita il-ħtiġijiet eh, ta' rapportaċ għal xandir bħal stati membri oħrajn u mhux se japplika dawk ir-rekwiżiti għal um, servizzi ta' smetti ta' xandir on demand. U kull restrizzjoni fuq il-xandara irridu jirrispettaw il-prinċipju ta' proporzjonalità. Ovvjament, il-Kommissjoni se timma l-monitoraġġ tal-mod kif dan jiġi tradott fil-liġi sekondarja. Semmejt erba' qosma. It-tieni qasam. Il-pajjiż ta' oriġini, il-prinċipju ta' pajjiż ta' oriġini. Hemmhekk l-emendi li qablu fuqhom ifisser illu illi xandara barranin ma jistgħux eh, jiġu multati tal-li qegħdin imorru kontra il-liġi tal midja Ungeriża fuq il-protezzjoni tal-persuni ta' taħt l-età, pereżempju, imma nżid tinflok l-awtoritajiet Ungeriżi jkunu jistgħu jissospendu trasmissjoni ta' dawn il-servizzi fuq territorju Ungeriż illi huwa skont il-direttiva AVMS. Xi jfisser, Sur President? Jfisser illi l-xandara li huma stabiliti legalment u autorizzati sa' membri oħrajn u qegħdin konformi ma' liġi ta' dawk il-pajjiżi ikunu jistaw eh, jixandru l-Ungarija minnajr ma jissugraw illi jiġu multati minn autoritajiet ungarizi. it tillet ħaġa, il-reġistrazzjoni tal-medja. Il-emendi li binnaħdu għarom fissru illi il- il-fornituri tas servizzi tal-medja jridu jirreġistraw biss wara li jkunu bdew joffru is-servizzi tagħhom. U dan ukoll huwa skont id-direttiva. Dan ifisser illi din is-servizzi tal-fornituri audiovizwali ma mhux ħajkunu iktar suġġett għal awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet Ungeriżi. L-erbra ħaġa. il kontenut offensiv, Sur President, il-President Ungeris ukoll qabel illi emenda eh, dispożizzjoni tal-liġi tal-medja tiegħek illi kellom tħassib dwar il-libertà ta' espressjoni. Din id-dispożizzjoni qalet moċċar illi kontenut tal-medju ma jistax jinsulta tal ħadd joffend il-ħadd ma la l-minoritajiet, la maġġoranza, la individwi u dan iva- jillimita ovvjament e, li kunem e, trattament diskriminatorju dawn musta japplikaw għal għal e, fornituri ta' servizzi tal-medja f'pajzi oħrajn, t minn pajzi oħrajn. Membri onorevoli, jahna naqblu naħdmu bisħi u rib ma l autoritajt ungerizi biex naraw li dawn tiġi adottati għal liġi Ungariża u jiġi applikati fil-prattika. U aħna ser nkomplu nagħmlu motorox tas-sitwazzjoni imma dinja ċaġa ċara. U bla dubju ta' xej il-Kummissjoni tivverifika l-liġi nazzjonali għal dak li hija id-direttiva AVMS u kol stati membri oħrajn u sert għajjem tħassib u kol simili fejn huwa meħtieġ il komissjoni membri onorevoli. Miex qed tibża milli tuża seta tagħha, mhix tibza tibża milli issa billi titħares il-pluralizmu tal-medja u l-libertà tal-medja u nittamaw li dan il-każ juri dan biċ-ċar. Il-Kummissjoni tarraf u taqsam il-tassib li għandkom eh, u s-soċjetà ċivili għandhom dwar il-medja fl-Ewropa u l-esta li naħdem aktar fuq għad il-bicċa u naħdem aktar fuq il-pluralizmu tal-medja. U ovvjament fil-ħdan il-kompetenzi tiegħi bħala komissarju u standards Ewropej. Jiena, aħna mhux biss għandna dmir imma interess illi nifacilitaw id-dialogu bejn il-partijiet interessati u min ifassal il-politika fuq livell Ewropew. Il-struttura li qed inbidher tal- tal-pajsaċ tal-medja eh, qed iwassal qed ġib miegħu opportunitajiet imma ovvjament iktar ukoll eh, sogru għal pluralizmu tal-midu li l-in mill-użu tal-proprjetarja tal-ownership. U għalhekk aħna għandna bżonn approċċ biex inkejlu dan il-pluralizmu b'mod wiesa li ħajaqat E, l-aspetti legali, ekonomiċi u legali u mhux narawhom bħala għajn wieħed mill-ieħor. Allura jiena nitlob biex ikonna grupp li tinvolvi ħafna e, partijiet interessati biex indirizzaw dawn il-sfidi li għanna u l-sejri konna, inkluż id-dini kwistjoni tal-pluralizmu tal-medja fl-Ewropa u Peress li intom tafu illi jiena għalija importanti ħafna dak li taħsbu intom parlament ħajku rappreżentati eh, fil-grupp ta' esperti jekk intom taċċettaw din istadina u jiena ħantikom id-dettalji iktar il-qudiem. Il-grupp se jintalab biex eh, jituni pari fuq il-passi li jmiss rigward il-media landscape. U jiena impenjata bisħiħ biex nieħdu azzjoni konkreta fiħdan il-kompetenzi kollha illi jiena għandi. Grazzi tassew. Ευχαριστούμε Grazie ħafna, Signora Kummissarju. U issa għanna l-kellima fi sem il-gruppi politiċi l-ewwel is-Sur Skurja fi sem il-PPE. President, grazzi, imma għan intervjeni f'dan id-dabattitu b'mod imbarazzati għaliex il-senjura komissarju, il-senjura komissarju għaltilna li u għajnut li għandu ikun għandu għalix għandu jisir dan il-dibattitu għax probabilment anka jekk smajna l-kollegi tagħna diġà intqal f'okkażjonijiet qabel waqt il-qatt tal-Kummissjoni u anka hawnhekk wieħed għandu jistenna ftit iktar il-għalix fl-ħat ġurnata, il-gvern tal-Ungerija dejjem kien vera ruħu disponibli f'dak li għandu ġesam l-osservazzjonijiet anka li ħarġu mill-Kommissjoni Ewropea, anka forsi tidali ħaġa kontrarju għal pajis li bħalissa għandu l-presidenza ta' din l-Unjoni li ma jsegwix l-indikazzjoni li joħorġu mill-Kommissjoni. Imma wieħed din huwa punt ideoloġiku hemm element politiku għaliex dan id-dibattitu kellu jsir. U saru xi riżoluzzjonijiet li wieħed eh, ma sarux riżoluzzjonijiet li wieħed għandu jivota fuqhom. Wieħed għandu jkollu iktar fiduċja forsi fil-gvernijiet li jkunu ġew eletti b'mod b'mod eh, demokratiku qed nitkellmu fuq popolazzjoni vast u importanti allura. Allura naħseb l-aħjar ħaġa li namlu li għanna namlu issa u għal nistidnu l-kollegi tagħna soċjalisti liberali li preżentaw ċerti riżoluzzjoni biex nissospendu din l-idea biex nevitaw illi ma jkunux ridikoli u li eh, iħallu l-Parlament biex biex jaħdem fuq affarijiet fuq kwistjonijiet veri u nirringrazzja Sinjura Kummissarju ta' din ta' din il-ħidma minn tagħha grazzi ħafna. L-Onorevoli Moraes, sur President, ovvjament aħna kuntenti l-avvanz f'dawn l-erba punti il-bilanċ il-pajis ta' oriġini, eccetera, dinja il-pressjoni, dinja l-bazi u dawn huma l-punti li aħna ridna illi ikolna. Ovvjament jina hija kwistjoni ta' żmien, din hija kwistjoni meta inti kont fl-aeroport jew inkella illa li xkien impressjoni minnaħa ta' dal-parlament illi mexxa l-qudiem biex dawn l-erba' emment li aħna tlabna. Jekk jogħġbok għajdilna illa li dan il-konċessjoni saru imma il-Parlament għadu ma jistax jara test tan negozjoni tan negozjati bejn il-Kommissjoni u l-Ungerija, l ta' tal-Ungerija, l-ura għadna maħniċ pozizjoni li nuġidikaw. Batanna aktar ħareċ ukoll ċertu tħassib mill-Parlament u mill-grupp tagħna għatem kwistjonijiet kruċjali li għadhom ma ġewx imwieġba anka dwar x-rwol għandha f'dak il-pajjiż ir-rwol tal-medji, l-awtorità tal-medja u anka kontroll eh, ċentrali ġudizzjarju ta' fuq il-medja. Aħna għanna bżon tweġibiet fuq daw il kristjoniet importanti. U jiddispeċini li l-Kommissjoni ma għadiċ fuq il-rekomandazzjoniet tal-Parlament bħall osi e, per eżempju, l-violazzjoni tal-prinċipju tal-konfidenzjalità eh, tas-sorsi tal-ġurnalisti sanzjonijiet li mhumiex raġonevoli u anka il-nuqqas ta' indipendenza tal-medja ftal pajjiż Għatem kwistjonijiet u li għat ridu jiġu mwieġba f'dan id-dibattitu preferibilment, ovvjament aħna aħna kontenti bil rieda tal-autoritajiet li qed jiblu din il-leġislazzjoni għandhom bżonn li allura jemendaw ukoll eh, punti li huma ta' tħassib kbira lina f'dal parlament u li juma joqogħdu fuq iċ-Charter of Fundamental Rights u dwar il-protezzjoni, iċ-Charter dwar il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali. U nittamaw il-daw qed jiġu indirizzati u ukoll li jkun hemm l-aħjar prattika u komissarju aħna ppreżentajna il-proposta tagħna għax aħna ridna daw il konċessjoniet imma aħna rridu iżjed. Aħna rridu media indipendenti u ħilsa. U m'għandniex għalfejn u ruħna tal qed niddefendu l-prinċipji tagħna u biex iċ-ċittadini Ungeriżi jiġu protetti. Grazzi. Eh, Għal-liberali, il-Sinjura Weber għal żewġ minuti. Grazzi, ċer, komissarju, kollegi, f'tal-parlament id-diskutejna kriżijiet e, u punti fejn il-gvernijiet urew li jixtu jikontrollaw il-medja. Imma għatma munna daqsek il-bot inżinna fil-dettal dal kasta tal-Ungerija kollox qiegħed taħt il-kontroll tal-istat bħal blogging, media, internet, etc. Il-grupp tal-Alde dal-Parlament l-ewwel u rejna it-ħassib tagħna, aħna ġejna akkużati li konna politikament motivati. Imma il-ħajja u li kellna raġun u li u der li kienem xi ħaġa ħażina ħafna b'din il-liġi aħna nemnu li l-Kummissjoni din hija l pozizjoni tal-Ungerija u nittamaw illi narawa bil-miktub u li jkun u li huma jsegwu it-tibdil. Imma f'dawk l-erba areas li l-Kummissjoni tkellmet fuqhom huma biss parti minn stampa fermi kbar. Hemm aspetti oħra li jridu jinbidlu, speċjalment dawk fuq il-poteri kbar ta' kontroll kontroll li qegħdin fuq persuna politikament eh, appuntata li ilha f'disa snin f'dan il-kamp. Nuqqas ta' sorsi legali, nuqqas ta' anka remedji biex insemmi ftit il-Komissjoni Ewropea stess trid twieġeb li soċjetà ċivili eh, tal-Unjoni Ewropea u tal-Ungerija għaliex il-Kummissarju ta' Drittijiet tal bnidem fil kunsill ta' Ewropa tal-Ewropa eh, ikkritikaw ħafna il-Gvern Ungeriż dwar dan ir-rigward. Aħna motivajna minn interess ġenwin biex naraw il-ħelsien tal-medja fl-Ungerija jkun, jkun ħaġa vera għal ġiet ta' ċittadini. Grazzi. Nikellim għal mis Grazzi, komissarju. Il- id-direttiva ta' servizzi tal-medja jitkellmu dwar korp regolatorju indipendenti u fl-Ungerija hemm il-Kunsil il kunsil tal-Midja u għamim li mem membri appuntati mill-partit fil-gvern u dan joħlo eh, problema fil-klima politika allura li il-komissarju eh, eh, oġġezzjonat għal dan it-tip u aċċettajt di l-autorità u l-poteri tagħha u ma kontrollajtom xerġajt f'dak li għandu xaqsam maċ tal-drittijiet fundamentali inti irnexxejt irnexxielek eh, tikkonvinċihom dwar biex jibdlu dwar dawn l-erba eh, areas imma ma nbidel xej fuq il-gazzetti stampati. Issa aħna qegħdin edin nuru fil-pubbliku b'mod trionfali din id-dikjarazzjoni li ġiet riċevuta minn Brussell. Waqt u għedin nitkelmu fuq il-pajis li palissa għandu l-presidenza kif diċa għalu kollegi fil-PPM e, hemm xej ħażin illi hemm kritika minnaħa tal-medja illi hemm imlija kummenti manipolattiva li huma politikament motivati. U din ukoll hija akkuża kontra il-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsil tal-Ewropa. Anka ben qed jgħid li dal-att għandu bżonn jinbidel. Ifakkarni fil-ġranet ta' żmien Stalin meta n-nies kienu ikunu jitneħħew mir-ritratti. Aħna suppost għandna nipprovokaw il-valuri Ewropej u mhux infixkluhom, grazzi. Tiħu mistoqsija għal 30 sekonda. Grazzi ħafna. Ħan nistenna ftit sekundi biex nkun żgura l-interpretazzjoni għaddejja. Dan il-gvern ħaqqu dak li qed jiġri issa għanna il-naħa ta' xellu kolla tal-parlament li jattifraħ l-ek iċċabċab l dawn il-nis formidabli fuq ix kiedu l-ek xandom jamlu dwar kif tiġi organizzata d-demokrazija. ħana mill mistoqsija. Xtib ta' messaċ tibat kieku int? li l-Partit Soċjalista Ungeris u l-partiti l-oħra l-MSP kien responsabli u xaħat sparawlu fajneħ waq dimostrazzjoni paċifika li saret reċenti. Il-mikrofonu intefa. Uh, I don't think that in the... Ma naħsibx li l-medja indipendenti toħloq violenza u ma narax ir-relevanza ta' din mistoqsija imma nirringrazzja lill-onorevoli kollega tal-mistoqsijiet tagħha. U wissa l-onorevoli Zambom għal minuta. ċer il-libertà ta' espressjoni kulħadd jaf li huwa valur importanti u għandu bżonn jiġi diskussew imma dibattitu tal-lum mhux wieħed serju jidher li huwa pretest għall kollegi ta' xelluk biex jattakkaw biex jattakkaw il-gvern tal-lemin li għanna fl-Ungerija. Bizzejiet nirreferu għall-esperjenza tal-Polonja, l-Polonja, il-patit fil-gvern għandu maġġoranza fl-istituzzjonijiet kollha jikkontrollaw il-Parlament, il-Gvern, is-Senat, il-korp li super li kontrolla l-medja, il-televizjoni, kif ukoll l-iktar medja elettronika. Il-ġurnalisti għandhom jitkellmu li għandhom opinjoni konservattiva, hemm ukoll programmi konservattivi li liktar jidru u dak li mhumiex ma jiġux ximxandra. Fejn hu sur xulz u x'jiġri meta jkun hemm dan it-tip ta' ksur fil-Polonja kif diġà ġara, grazzi. Mr. Jobro, Mr. Lightfried has a blue card. Would you take a question? Mr. Lightfried has a blue card for you, a question, will you take it? Mistoqsija fuq il-blue card toħodak joġbok għandek 30 sekonda. Eżis kollega, kif jekk fimtek sew li ħafna pajjiżi fl-Ewropa fejn hemm restrizzjonijiet dwar libertà anka tal-istampa li huma pajjiżi u nixtieq inkun naf. U x'taħseb li għandu jsir dwar dan? 30 sekonda biex tirrispondi qed jgħid president Grazzi ta' din mistoqsija jien annotajt għal-fatt li din il-problema hija waħda fundamentali. Ikunu soċjalisti konservativi huma maċinu ma jekk il-ġurnalisti jitkeċċew sempliċement il għalix ikollhom idejat u opinjonijiet tax-xellu aħna għandna nipprotestaw. protestaw Per eżempju l-lum il-Polonja għandek ġurnalisti li jitkeċċew għax għandhom idejat konservattivi. U allura nixtieq insaqsi is-Sur Schulz u dawk li huma bidejat ta' xelluk biex jipprotestax dawn huma livelli, dawn huma standards. Din hija kwistjoni li maħniex nieħdu nkunu attenti għall libertà tal-espressjoni kull fej tiġri din għandna nipprotestaw. Grazzi. That... President, meta jiena inħabbat b'dan il-martel li fisser illi illi għandek tieqa fa' spiċċa l-ħin qed iwissi President. Herr Präsident, ich verstehe nichts. Minix nifmek, President, qed jgħid il-kellim. Under the rules. Ο κύριος Σταβάρες, για ένα λεπτό. Signora Komissarja, uh, eh, Komissarju, jina attent nisma' u jkolli nammetti ma nafx inni xi xokjat jew le minn dak li qalet il-Kummissjoni għax eh, u xinu il-Kummissarju edha tappoġġja l-Gvern Ungeris. Il-Gvern Ungeris iddeċieda li jiddiskuti fuq ċerti kwistjonijiet imma xej sostanzjalment imbidel il-kompożizzjoni parzjali tal-autorità tal-medja għada hemm miżuri li joħon u għadhom ma nbidlux u livell ta' ċensura tal-medja. U jnaħseb jaru kaza dak li qed jingħad speċjalment dak li l-Kummissjoni qed tajt illi il-gazzetti il barrani mhux se jiġu penalizzati, allura kollox miex jisew. Jien naħseb dan imur kontra l-valuri tal-Unjoni Ewropea, speċjalment minn mindus waqa il-ħajt. M'għandux ikun hemm ċensura fl-ebda pajjiż u l-Kummissjoni jidher li mhix taqbel ma dan, allora nitlob lill-Kummissjoni li tassigura ruħa illi aħna ma nħallux iċ-ċensura għaddejja, grazzi ħafna. Grazzi. Qed naraw kritik, kritika u attakki fuq il-gvern Ungeriż li għandu bħalissa l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xisamma liġi tal-medja. In issa, in, wasalna għal dan tentattiv strumentali u sfortunat. Għanna preġudizzju ideoloġiku illi huwa ta' mistħija meta jkun qed jintuża ma' pajjiż li għandu fid-DNA llum għandu is-sens ta' libertà anka fl-istorja tiegħu li aħna niftakru sew, però jibqa' tibqa' problemi fil fost il-forzi politiċi ir-responsabilità ta' manuvra u żgur mhux fuq livell politiku U din hija kwistjoni biss ta' ideoloġija u dan huwa difett li aħna nitfgħu del ikraħ fuq il-Presidenza Ewropea. Dan huwa fatt e, President, in the light of the announcement made by the Commission. Fid-dawl ta' dan kollu huwa ċar li dan id-dibattitu Eh, ġi kontrollat minn avvenimenti u għat ma baqax bazi biex inkomplu għaddejjin bil-votazzjoni li sessir għada. Jien nemmen li dawk li veru rew tħassib dwar il-medja fl-Ungerija kell umman titolati għal tweġiba. Imma jien ninkwieta illi dan din il-kamra kull ma jmur Eh, edda tidħol fi kruċati kollha stati membri illi illi bi koincidenza għandhom eh, gvernijiet fil-PPE. Mux ekbis, imma f'dan il-kas dan sar minkejja l-fatt illi l-autoritajiet ungerizi e, et jintrabtu li jekk ikun hemm tħassib fuq din il-liġi huma preparati biex jagħmlu il-bidliet neċessarji kif il-fatt sar. Allura x'inhu l-punt tad-dibattitu tagħna llum u x'inhu l-punt li nkollna riżoluzzjonijiet tagħda jekk mhux strumentalizzazzjoni politika aħna l-PPE, aħna fermi dwar ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem u dritt u l-istat ta' dritt u dritt tal-istat membru konċernat. M'hemmx mistoqsija, m'hemmx kwistjoni ta' dan, imma aħna maħniex lesti illi not nattakkaw stati membri eh, rispettivi qabel ma jkun sar qabel ma l-proċess tal-liġi tkun saret kompletament. Meta jinkontet ix-xar id-dieħel meta deret din il-problema f'din il-Kamra illi aħna qegħdin inkissru il-Presidenza preżenta tal-Unjoni Ewropea. Illum aħna qegħdin inkissru l-istituzzjoni tagħna stess u dan mhux sew jiena nappella b'mod serju lill-gruppi kollha biex biex eh, mhux biex jipposponu u jew jissospendu ir-riżoluzzjoni tada, imma biex jirtirawhom kompletament għax ma baqax lok għal dawn ir-riżoluzzjonijiet. Grazzi. Jadju li btaj kirja Badija. Signora Badija, żewġ minuti. nibta f'xi ħaġa ovvja, kultant huwa neċessarju li wieħed jirrepeti. Il-libertà fl-opinjonijiet u l-indipendenza tal-opinjonijiet hija salvagwardja tad-demokrazija u llum għalhekk qegħdin hawnhekk aħna. Kien hemm tħassib mill-Kunsil tal-Ewropa, mill-OSCE u minn ħafna stati membri u anke minn ħafna mill-membri ta' dan il-Parlament u dan minħabba illi dak li qegħdin nitkellmu fuq huwa huma huwa fil-fatt l-eruq tal-proġett Ewropew aħna ħassejna li din il-liġi Ungeriża li ġiet adottata mill-gvern ta' Orban ma kienx eh, eh, ma ġewx ma ġietx ma biżejjed fuqha għalhekk qed kien hemm il-bżonn li sir konformi mal-trattat ta' eh, trattat Ewropew U għalek illum aħna kontenti illi qed nisimgħu illi l-Gvern Ungeris les li jemmenda il-liġi imma li twaqqaf awtorità li tikkontrolla il-board uh, ma li il-board mamul minn dawn l-istess membri tal-Gvern tfisser illi eh, hemm dan il-kontroll ċentralizzata illi ovvjament se jwassal għal ċensura. Issa, irridu nkunu nafu jekk dawn, dawk li nħatru fuq il borzu mhix se jimbidlu. U aħna nixtiequ li inti taddi il-tħassib tagħna. Aħna napoġġaw il-libertà tal-kelma, il-proporzjonalità u s-sussidjarità wkoll u anke l-artiklu 11 tal charter ta' drittijiet tal-bniedem. Imma ir-risposta tal-gvern Ungeriż illi qed issemmi dawn l-emendi tittiġi supervizjonata biex aħna nkunu ċerti illi il teddida tal-drittijiet fundamentali ma tibqax hemmhekk, pereżempju l-kompożizzjoni tal-awtorità, il-Kummissjoni titkompli bl-investigazzjoni tagħha minħabba dawn id-drittijiet fundamentali. Din mhijiex kustjoni politika kif qed jgħidu xi ħud, hija kustjoni li wieħed jiddefendi il-valuri tal-Unjoni Ewropea u r-rispett tal-Unjoni Ewropea. Dan tiddubitawx, tiddubitawx, għalhekk aħna mħazbin. U kienu kirjux għard jena lebto. Ja, ti jeli d-għun li diskustu skulle stå her liberal hele ECB. Ikolli nametti illi huwa eh, xaħġa stramp għalija l-inkunaw pala liberali u illi E, niġi meqjus pal li ma nirrispettax il-libertà tal-kelma, tal-espressjoni. Nifem il-kollegi tal-PPE li tkellmu dwar l-approċ politiku ta' din il-kustjoni. Miex kustjoni dan tal-Ungerija, din qed nitkellmu hawnhekk dwar il-libertà tal-istampa wkoll. E, nix intur lejn l-Ungerija, lejn il-Kunsill. U fisem il-grupp tal-Alde nixtieq eh, u koll l-attenzjoni għal punt ieħor. Huwa diffiċli għalina illi insibu kommissjoni li ma jistax isib soluzzjonijiet. Aħna nistennaw li eh, jitqis tajjeb il-prinċipju tal-indipendenza l-ek nixtiequ risposta dwar dan. Min ma jafx il-proċedura ħanajdilkom, jekk għandkom blue card jiena nista' niddeċidi li ma nagħtikomx il-ħin għax forsi naħseb illi ma hemmx bizzejet ħin. Jekk nara li nkunu qegħdin u mbagħad intihulkom il-ħin intikom il-ħin iktar tard. Iġifiri, mhux imbili tollu il-karta il-blu, ma jfissirx xina immedjatament ħantikom il-mikrofonu. Is-Sinjura Truppel għal-minuta. Sinjuri ma hemmx raġuni għal PPE biex jgħidu illi huma ġusti dwar dak li qegħdin jgħidu veru qed isir bidla f'din il-liġi tal-xandir imma dan għax ħadna azzjoni dawn il-bidliet illi saru ma nafux hekk mhix biżejjed għanna autorità regolatorja illi ila għal disa snin mamula minn membri tal-partit eh, illi meċċi l-pajis u din miex aċċettabli fuq livell Ewropew. Iġifiri il-lat muwix għat demokratiku. Signora Cruz, nasab li inti għagġilt l-affarijiet hawnhekk, inti iktar interessata li jkun il-paċi u l-kwiet u l-gvern Ungariż ikompli bxol u l-presidenza Ungariża tkompli bxola milli tara li hemm demokrazija fil-medja. imħalfin importanti bħal sur kon bħal imħalef Konrad qal illi eh, hemm eh, bżonn li jsir xi ħaġa u għalhekk irridu naħdmu biex ikun hemm id-demokrazija fil-liġi tal midja tal-Ungerija. Grazie President, jena nħoss il-Gvern Ungeris eh, f'dan l-avveniment, dan l-inċident, wera li kien hemm sensittiv ħafna lejn l-Ewropa u prinċipji li jħadnu. Fil-fat, minnu fih wara l-approvazzjoni tal-leġislazzjoni tal-medja, il-Gvern Ungeris kien hemm Eh, kampanja ħata tal-lemin li użaw lingwaċ eh, li eh, muwa tant ta' starija, ma fil-fat minn esperienza l-komunizmu, l-fasċizmu, mm, l-nazzizmu jafu xie ġifiri tip ta' liġi, leġislazzjoni, u jafu illi din dan libertà tal-espressjoni tal-medja ta' xandir hija parti mid demokrazija ma' dan imur ukoll it it-fit ma' stat ta' dritt ma jistax imur kontra il bazzi ta' demokrazija li għal ħajja tal-bnidem, ġifiri Kostituzzjoni Italjana f'artiklu 21 illi iva jkun hemm libertà ta' informazzjoni imma ma tippermettix pubblikazzjoni li huma kontra oh. ċertu leġizazzjoni, ċertu mezzi ta' xandir. U allura ma jistax ikun hemm ukoll pubblikazzjoni ta' kollox. Hekk kif tagħmel liġi Ungeriża? il-Komissjoni Ewropea ma jinaħħux valur mill dak li eh, għan, dak li jgħid finalment il-leġizlazzjoni Ungeriża u dan jinnaraw fl-imġiba tal-gvern Ungeriża għaliex dawn l ewwel aċċettaw il-kritika u għassemmu responsabilità biex ibidlu liġi skont indikazzjonijiet li nataw lilhom. Emmek u koll affermazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. E jkunu mnaqxa fil-Konstituzzjoni Ungeriża i turi illi hemmhekk hemm il-volontà rrida illi dawn jagħmlu parti mill-kultura Ewropea. Għalhekk ma nistax nifhem fejn għandna din id-dibattitu naħseb jew sabiex noqogħdu nerġgħu nejdu affarijiet li ma xafejn niddiskutuhom. U bazzikament, l-Ungerija Mux qed jagħmlu u tiġibu ruħhom mod illi aħna jgħidħoqlhom il-kritika tagħna. Grazzi. Eħfaristu. <clears throat> Żewġ minuti l-kalem lejn s Sur Tabajġi. Signora President, Ministru, kwalinkwa attentat uh, uh, kontra libertà uh, ta' xandir hija ta' tasib għall europa U jiena jdispjaċini li kienet din il-liġi fil-Ungerija li għajmet dan id-dibattitu hawnhekk fil-Parlament u fl-istituzzjonijiet oħra. Din mhix uh, xi ħaġa sabiħa għalija il-Kummissjoni Ewropea kritikat eh, l gvern ta' Orban u dan ġi sfurzat eh, li jirreaġixxi għall-ewwel huwa qal illi mhux se jemenda l-liġi imissa il-gvern ta' Orban ġi sfurzat biex jemendi din il-liġi illi saret eh, li għajmet dan l-iskandlu fl-Ewropa skont l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni il-regoli ma kienux konformi mal-liġi Ewropea Ewropea u qed imorru kontra direttiva AVMS u anka kontra it-trattati eh, ta' l-Ewropa u anka drittijiet tal-bniedem fiċ-charter u dan juri l-falliment fil-politika tal-leminin fl-Ungerija. Kienem erba gruppi tal-parlament illi għamlu rezoluzzjoni u din għada valida u il-Kummissjoni u l-Parlament ridu jżommu l-attenzjoni tagħhom fuq l-Ungerija biex jaraw kif se tkun din liġi emendata u xeffet se jkollha fuq l-istampa u fuq ix-xandir. Mela, mistoqsija, għalfejn il-gvern ta' Orban iddeċida illi sospendi disp dispożizzjoni li kien hemm fil-liġi tal-medja ġifieri dawn l-awtoritajiet supervizori ikunu komposti eh, minn gruppi f'parità. Meta konna fil-gvern aħna kien hemm garanzija ta' 50% bħala rappreżentazzjoni. X'taħseb is-Sinjura Cruz dwar da? Nixtieq nistaqsi lill gvern Ungariż ukoll biex ma joħloqx din illużjoni illi eh, aħna għadin nitkellmu kontra l-Ungerija, aħna għad nitkellmu kontra il-gvern ta' Orban li għandu jagħmel reviżjoni ta' din il-liġi li wieħed jaħbi il-problema ħajżit eh, il-diffikultajiet. Jiena tiġa qedtilkom li ma marriċ nara aktar karti blu f'dan il-parlamenta eh, minħabba l-ħin. Il-President qed igerger. Is-Sur Deutsch għal żewġ minuti. Grazzi President, Signora Komissarja. Fil-bidu ta' dan il-dibattitu tal-lum inti stqarrejt li samftajin bejn il-Gvern Ungaris u il-Kummissjoni Ewropea il-liġi tal-xandir ħatiġi emendata u għalek kiena naqbel mal-kollegi illi dan il dibattitu politiku mandu lebda skop e u issa huwa biss inizjattiva mill-liberali u Michel Lugina hemm e, din sfortunatament din il-ċertu mm, sensazzjoni ta' mibeda f'din il-kamra bħalissa il-ċaħat e, mill-Soċjalisti Ewropej semma illi irridu niddefendu ċertu prinċipji. Jiena nixtieq nikkwota lil ċaħat mis-Soċjalisti e, Ungeriżi l-Arifari. Qed nitkellmu mm, dwar ipokrezija Eh, li kienet tiġi applikata anka mill-komunisti soċjalisti mill-ħodor u anka mill-liberali. Meta kena kustjonijiet fil-passat fl-Ungerija mal-gvern soċjalista, eh, wieħed mill-ministri dak iż-żmien iddeċida li juża wieħed mill-assistenti tiegħu biex joħroġ istruzzjonijiet dwar ġurnalista illi ma kienx maħbub u e, anka tpoġġew xi drogi e, biex dan jiġi kundannat u e, Martin Schulz ma qal xejn dakinhar anka meta ħarġu dawn il-proċeduri ġifiri e, mill-orti kontra dan il-ġurnalista. il ġurnalista xejn ma ntqal laqas il-kap tal-grupp liberali e, u ma ntqal xej laqas meta e, ġurnalista li investiga l-affarijiet fil-kongress e, li kien sar fl-Ungerija kienem anka u kienem bojkot dak iż-żmien mant xejn kuntu silenzjużi u issa f'daqa waħda qegħdin titkellmu dwar prinċipi komuni Ewropej. Is-Sinjura Fajon. Grazzi, President. Jiena kontenta li l-gvern uh, Ungaris l-lest illi jemenda il-liġi u li inti sodisfatta b'dawn l-emendi, pero xorta d ħasba illi ġurnata qabel ma saret maġi ta' dotata din rezoluzzjoni fil-Parlament Ewropew, aħna issa ħajkun nqodu nserħu biss fuq il-messaġġ tiegħek fuq l-opinjoni tiegħek. Ma nalebda garanzija bil-miktub dwar il bidlit illi saru. U jiena ma nafx kif inti irnexxilek tasal għal konklużjoni li wasalt fihom f'dawn il-tizzijat li għaddew. Kien hemm esperti esterni f'din il kwistjoni anka risposta veloċi tal-gvern tagħti l-impressjoni li dawn l-emendi huma biss kosmetiċi politiċi u mhux sostanzjali. Għalfej, illum eh, smajna, illum bi smajna b'din eh, il-, il, il, il eh, situazzjoni isu f'daqqa waħda eh, ix-xogħol tekniku li ħajsir eh, xorta waħda ma se jkun konformi ma' ċarter ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna mħazbin dwar il-kompożizzjoni tal-bord ta' supervizjoni u anka tal-kunsel tal-medja għax eh, dan qed jitfa qed jikkontrolla x-xogħol ġurnalistiku nixtieq eh, eh, ngħid illi le dan mhuwiex attakk fuq l-Ungerija, jiena kontra porter qabel u qed hawnhekk nixtieq nipproteġi il-ġurnalisti. Jiena diżappuntata li sinjura Redding mhijiex qed titkellem xejn dwar dan għalkemm il-kompetenza ta' drittijiet tal-bniedem ta' taħta xinu huwa l-ġejjieni tal-ġurnalisti fl-Ewropa għandu bżonn ikonna eh, kriterji minimi li eh, jgarantixxu din il-pluralizmu libertà tax xandir u għandna nittrattaw il-kustjoni b'mod urġenti. Grazzi ħafna. Eh, u jena mx l Thank you well, voorzitter. Minuta u nofs il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Naħseb illi il-koll din in xi ħaġa progressiva u pożittiva illi il-gvern Ungeris qed jipprova ineħħi l-emendi u anzi jagħmel l-emendi biex ineħħi tħassib e, illi e, kenna u anka biex ikun konformi ma' drittijiet tal-bniedem. Issa din innu qassa ċaressa tneħħiet. għanna bżon ma nqodux nikonfondu eh, l-affarijiet, l-inizjattiva tijak, eh, sinjura komissarja, kienet id-deja tajba u aħna fil-parlament eh, ħankunu kontenti ħafna illi naħdmu miegħek. Hija opportunità tajba għalina biex inħarsu lejn di dan il-pluralizmu tal-xandir mingħajr ma nħallu l-emozzjonijiet tagħna jinterferixxu għanna nħarsu lejn din eh, l-istampa tal-xandir eh, b'mod eh, indipendenti u ċar. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Tudi jaz pozdravljam odločitev mađarske vlade, da bo dopolnila. Jiena wkoll nilqa id-deċiżjoni tal-gvern Ungeriż li jagħmel il-modifika li hemm bżonn fil-liġi tal midja Dan l-attakk massiv fuq l-Ungerija fl-opinjoni tiegħi ma kellu l-ebda bażi u Eh, ma kienx ġust mal-Ungerija aħna fl-Ewropa ma naħsibx li qegħdin nifmu l-affarijiet ċar biżejjed fil-proċess ta' tranzizzjoni f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa. Il-proċess kien eh, kellu nuqqas ta' ċarezza u dak iż-żmien kienu xellugin illi kienu jmexxu u aħna lek dejjem sħaqna fuq bilanċ aħna familjari ma dan il-tip ta' diskors politiku u min għal illi il-kompozizjoni tal-autorità ta' xandir ma kienieċ tajba imma il-membri jiġu għaletti permezz ta' maġġoranza ta' żewġ terzi U forsi għawn, hawnhekk membri li mhumiex familjari ma' dan il-proċess, Sinjura Kummissarja, aħna ovvjament għan nieħdu ħsieb eh, il-unsegwu il-xandir fl-Unjoni Ewropea inti tittaħdem aktar, trid tikkontrolla mhux biss din l-leġislazzjoni imma tittamel analisi profonda. Sinura ferħajn minuta u nofs. Inti tixi titkatax kja, inti tixi mistoqsija, xie tixi tixi il-president. Jina su bidu illi dispeċini ma ma saċan xatta blukarti, dispeċini. Sinura ferħajn. Punta ordni, sewa. President, fil-fat jina rix namillek mistoqsija li Ni, minkejja dak li jien jiena qed niġieret biex eh, suppost post nejtak li rrit imma sissa isu il-min estrem u il-xelluk eh, għandhom id-dritt għal interventi u tal-lukar u jnaħseb li damu sew naħseb li wkoll iċ-ċentru u ċentru l-emin ikollhom id-dritt li jagħmlu mistoqsijiet għal dak li jkun għax inkella trattament ma jkunx indaqs grassi. Il-President, jina ma natiex blue card skont il-gruppi politiċi, jina t-nattijom minn skont min għajimom. Kupilazzjoni l-ewel blue cards għajimom minn minn kienu u nsartaw kienu dak il-partiti. Umbat ma kienx fiktar ħin. U issa batet daqsek, il-ċentru mill-lamin, mill-xalluk, għarkollu dritt tal dawn il-blue cards Hemm interventi wkoll ta' minuta mhux se jkollna ċans l kulħadd. Nixtieq li kelle ċans li kulħadd ikun jista' jitkellem li ma jistax jispeċini niskużur lejk u ħala ħrajn imma mbaċċer dak li minn ħadej imma assolutament ma kienx hemm ah, xi preferenzi politiċi hawnhekk jew politika. Is-Sinjura eh, Ferħin, minuta u nofs. Grazie President, Signora Commissario rappresentata tal-Konsil nixtieq nibda billi ningrazzja Senjora Cruz tal-li tal-bidu dan id-dibattitu u tal-li tal-bidu għal negozjati mal-Gvern Ungaris. Iżda jiena nixtieq ngor ningrazzja l-Gvern Ungaris tal-li għamlu dak li qalu ser jagħmlu f'smih kollu, fid-dibattiti kollha li wassu dan id-dibattitu għax huma qalu li ser u l-emendi xirqa u il-pluralizmu tal-medju u l-libertà hija importanti ħafna, d-dittijiet fondamentali huma importanti ħafna, dawn jaqdu rwol importanti ferm fis-soċjetà tagħna ma jistgħux jiddiskriminaw, iridu jisalvagwardjaw id-drittijiet ma jistgħux jitbedu mill-verità. U dan importanti ħafna, il-medja jrid ikollha wkoll protezzjoni speċjali fih dan l-Unjoni Ewropea skont liġi l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea hija l-gwardjan tal dan il-liġijiet U dan se jisiħsew, forsi kikun aktar fiduċa fi xol tal-Kommissjoni bħala gwardjan, e forsi ma kienx ikolla dikon nabżonna nid debatitu Bazzama, jekk l-affarijiet imorru kif suppost u r-riżultati joħorġu eh, kif qed nallum, jisiru kif l-lum. Mela tibdiliet dan lat fejn mhux skont il-liġi, fejn huwa skont il-liġi hija suċċess. Ehm, però ma nasibx li għana bżon noqogħdu niskutu l-offerta hawnhekk aħna rridu mod nikkooperaw f'dan il-kwestjoni fid-dawl ta' drittijiet fondamentali u peress li aħna kellna dibattiti minn qabel naħseb kellna Eh, riżultat tajb u naħseb illi ħatiħor li kellem qabli missu ehm, jiqaf daw il-lob taħ politiku jaċċetaw riżoluzzjoni. għaj jmiss illum kif smajna hemm ftehim illi il-Gvern Ungeris eh, laħaq u għat nitkellmu dwar lingwa speċifiku minkejja dak li tiġi eh, implikat. Issa, safejt narajjien, dan il-leġizazzjoni tal-medja tintuża bħala skuża għal attakk kontra il-gvern Ungeriż. Inti tkellem tkellimtu dwar deċiżjoni proposta tkellimtu dwar l-informazzjoni, tlabtu ċertu rekwiżiti, issa fl-istess sin inħoss l-evalwazzjoni hemm sejsa fuq ċertu nqas taftajim. U dan depositu dibattitu uh, għarri il-informazzjoni, fur libertà ta' informazzjoni importanti, għarri nkonna ċess għall-informazzjoni vera u mhux manipulata. U proti ħażina inti kont tmur kontra dan il-prinċipju illum. Għax intom qegħdin biss Eh, tiftefendu il-libertà ta' espressjoni u informazzjoni meta tiżawha biex tattakkaw gvernijiet tal-lemin. Sfortunatament se tiġu soċjalisti tiġu liberali minn dawk il-naħa tinħat isu baj ta' kas dawn id-drittijiet tal-fundamentali meta kellna soċjalista gvern eh, soċjalista fl-2006 eh, meta drittijiet ukoll kienu qegħdin jiġu jiġu marqa ittom għamiltu kull ma stajtu biex tevitaw dibattitu fuq il kustjoni Ma permettajtux dibattitu fuq il-kwistjoni, l ma standards doppi u hija xi ħaġa li tinku ta' Iħna t tkellimna dwar dittatorjat, dwar madwar ħafna affarijiet oħra. Jina niftakar id-dittatorjat ta' ċawċesku, jider illi illi l-konċatti għak ta' demokrazija sta ta' dritt ija biss nimxaqqa balina ħa wahda. Grazzi sur Mesharux minuta u nofs. Grazzi, jinam ħasba eh, dwar ħasba dwar fatt li tikonna dawn il-dibattitu. Dawn affarijiet imma eh, għandhom jiġu minnaħat tal-Komissjoni biex jiċċaraw veru, dak li qed mux mhux qed nara li konna dibattitu fil-parlament meta nafu li soluzzjoni probabbilment se seħ minna ftit oħra, jieni naħseb li huwa ħajkunu qegħdin eh, inpupazzi ta' kampanja ta' liberali u eh, jiena naħseb l-importanti li ninnotaw li l-oppożizzjoni tagħna qegħdin eh, jużaw mezzi vulgari biex attakaw pajis ta' wara dan is-snin kollha ta' gvern soċjalist kellna rebħa għall emin u għal ċentru u aħna stajna għal darba dejjem inneħu din l-imbeka sistema komunista. Inti fejn kont? Fil-2008 meta refikow fi Slovakkja u l-gvern tiegħu ta' xellu kif deċidew illi jaħdu adottaw eh, liġi tal-medja li kienet mifquqa bis-sanzjonijiet imma minn xejn dak iż-żmien. Jiena ndin xaġa nikkondanna u naħseb li dan huwa standard doppju, ma naħsibx li għandna rridu nkunu nkunu influenzati minn dan it-tip ta' ta' ta' ta' da' di ta' ta' ta' fratterija li xejn u um, Jiena naħseb illi fi żmien ta' kriżi din dissa tkun taħsara għal perġu tagħna bħala istem tal-Unjoni Ewropea. Istur kafa ta' minuta u Dan huwa tan suġġett tan serju, President, illi aħna irridu imur il-lin minn kontroversja li aħna smajna, għax hawnhekk qed nitkellmu dwar saħħa Demokrasija meta għet nitkellmu dwar il-medja presidentina fost dawk illi nammeraw u nħobbu il- Hobbu il-poplu Ungaris u nafu li hemm bżonn li jkun hemm bilanċ bil-mod kif ġi l-informazzjoni trattat u vera Dom raġuni, ma tistax taffetwa propaganda permezz ta' forum differenti l-propaganda li kiena nilqa dak li seħ imma rrid noqgħod tit attent xorta waħda. Jiena kiku eh, kontenti li fuq ċertu punti fundamentali deċidejtu li temendawhom u terġgħu tqisuhom dwar liġi tal-2001 tal-medja u dan kien din kienet ċaġa vera importanti kellekom raġun. U jina kontenti li jissa għed terġaw l għal dan il-kapitlu ta' dritti fondamentali u li il-poplu tijak tant xtaq. Jina nil-qaxxo li sar s Cross u il-grupp ta' partijiet interessati. Issa ħna rridu noqgħodu attenti dun nżommu għajnejna fuq situazzjoni għaliex nafu li kien hemm punti illi ġew ġew voti u se nkunu taħarsu lejn il-detalji tal-emendi leġislazzjoni bir-reqa. Bi konklużjoni ma' dan, il-President f'uffiċċju jiena nixxenajt illi inti eh, intom il-persuni li qegħdin eh, ibutirtu il-pajis ta' reġim tal-1956 ta' Sur Kretex, ta' Sinteral Mike, ta' oħrajn kieġobkom tizzappontunix. il ungerizi inventaw il-Rubik's Cube. Cube. Tallimniex illi kon approċċa l-medja bil-istess mod kif wieħed jista' idawwar eh, u jmanipola Rubik's Cube. Mela, nadu għalka ġej mistawx neħdu l-kulħat, mela nista naqra l-ismijiet ta' daw kolli sar jitkellmu għabbazi tal- listi u għabbazi ta' jekkelmu kelmux qabel jew le. Mela, sur Galler, is-sur Mallor, is-sur Bostinaru, is-sinjur Alfano, is-sur Pasca, s sur Bronz. Hemm seba' kollega ma jistgħux jitkelmu u jiddispjaċini. Is-sur Galler għal minuta. Għan zomilkom il-ħin. Sur Galler, minuta. Fejn Sur Galler, maċ eħaw? Sur Michael Galler. Marriċ jitkellem. Sinur Galpelz, mela. Grazie, President. Illum għanna ftajim bejn il-gvern Ungeris u kommissjoni fuq dan il-tekst, tekst inqara minn kulħadd u naħseb illi il-koll nam nħdu li il gvern Ungeris. Tanno ta' il-punti tal-kommissjoni għalhekk issa proċedura li kienet legali, demokratika u involva żewġ partijiet kif ukoll kommissjoni jista' se l-lum jew eh, kampanja għal favur il-xelluk. Eh, aħna, mux għabba dobri saħħet, għanna MP soċalisti li għedini kritikawna eh, b'bażi ta' xej. Dawn għed jipruvaw ehm, iqajmu il-appoġġ għalihom. U naħseb li ħafna minnkom ġew tu arqa għaliex aħna Kona meċin skont standards kollha Ewropej. Eżis kollegi, nasab importanti li nifukaw fuq kwistjonijiet ta' veru, kwistjonijiet li huma urġenti u li jdu nsolvuhom ħafna iktar minn il-kustra tal-liġi tal-medja. Is-Sur Mauro. Grazie President anki jekk ki wieħed jixtieq forsi jemmen li min kritika l-liġi Ungeriża jixti spiss u esklusivament illi jkun hemm libertà tal-medja. Xorta naħseb illi jridu nrispettaw ix-xogħol li sar mill-Kummissjoni u l-kontenut illi ġie espress mill-Parlament. Għalhekk aħna rridu nasumu responsabilità biex nevitaw illi jkun hemm paġna kraħ eh, li ma nivvotawx għadha. Uh, li naqbdu unxajnu rezoluzzjoni għaxija msejsa fuq kontenut li ma jaqbilx ma' realtà ek kif uh, werriet il-Komissarju. Għale kina nistiden il-Konsilju il-Kommissjoni b'mod informali biex eh, jihdu jagħmlu kontatt ma' konferenza tal-Presidenza sabiex ikun hemm diskambju importanti u indispensabbli ta' informazzjoni li jippermetti illi iċ-sala tkun tista' tivvota qabel riżoluzzjoni dwar deċiżjoni li ma jivvotawx iktar fuqhom u biex eh, jitem dawn il-dibattiti ideoloġiċi. Grazzi. Sura Wassinaru. Għan itkellem bil-Romani, jek ti permetturi. Eh, di deklarazzjoni sunju komissarju konferma li parlament kellu raġuni li jattakka il-leġislazzjoni tal-medja fl-Ungerija. Il-gvern Ungeris jarra fil-li permezz ta' disponibilità tiegħu li emenda ferba kapitli dik il-liġi il-falliment ta' approċ demokratiku. Intom għattu li ħat analizzaw il- liġi skont il-leġislazzjoni tal-komunità. U inti jett li ħadd titkellem dwar il-karta ta' drittijiet fundamentali. Għandi żewġ mistoqsijiet għal kummissarju kif jista' jkun illi wieħed jikkonsidra li l-standards tal-Konsill Ewropew u tal-OSC u molli nwis għall-Unjoni Ewropea. Tini ħaġa, jekk pajis kandidat mm, kellhom liġi li identika għal dik il leġizazzjoni mhix emendata, dak il-pajis jista' jifinalizza dak il-kapitlu? Grazie. Sur Alfano. Le, sur Kaxfa. Grazzi tassew, eh, signor Komissarju, Ministru Maritani, fi Slovakkja nejdu illi it-triq lejn l-infern hija mimlija bil-intenzjonijiet tajba. Għaw intenzjonijiet tajbin hawnhekk fil-parti ta' ħbib tagħna Ungeriżi mhux qed ngħid illi da mux il-każ iżda. Xorta waħda forsi ta' min joħroġ b'lingwaġġ li huwa ftit iktar sensittiv. Ħafna riformi illi ġew ippjanati mill-Ungerija, ħafna tibdiliet, ma jisom telefona minn affarijiet import importanti, per esempio, di kwistjoni ta' ċittadinanza. Hija kwistjoni sensittiva ħafna. Naħseb li iva vera ħajkun hemm problemi, x'issa ngħidu dwar ħbib tagħna fil-Kanada u l-ħbib tagħna fl-Istati Uniti. Kif nistgħu ħajħossu għom jekk miet ta' eluf ta' dawn il-persuni fis-Serbja jew band oħra ddeċidew illi ċaqalqu għaliex iridu passaport aħjar fl-Ungerija. Forsi intenzjoni tajba ma' xorti. Thank you. Grazzi. Il-liġi ta' stampa Ungeriża qalu li huma jaqblu mal coverage bilanċat li jider u għatabiħ fin nifsu bat iħor jgħid li jider il pubblikazzjonijiet biex ikunna vera sanni ta' interess pubbliku jew morali pubbliċi jew ordni pubblika eh, hija importanti imma din hija aktar perikoluża, aktar perikoluża bħal mija xenofobija u razzizmu ħad xi ħadd ħaseb li jirżda kontrihom, iżda qabel ma noqogħdu nippuntaw subajna lejn l-Ungerija nħarsu lejn standards u x'mezzi ta' xandi l-standards tagħhom f'pajjiżi tagħhom. BBC ukoll hekk imsejħin bħala il-British Brainwashing Cooperation huwa għandu problemi bin parzjalità, jeskludi rappreżentanti tal-parti tagħhom stess u jagħti pubblicità eċċessiva għall-establishment għall-establiment eh, dak imsaħ safety valve party. U aħna u mumiex dawn sinifikanti bizzejed, aħna ma sinifikanti bizzejed biex iddaħlu fil-programmi. U id-dja Dabba kamet jisa għedin għamħabs. Sizitisi prota jepitropos ikirija Kross. Biex naqdu dibattitu Komissarju Kross. mr president a couple of honourable members uh, did put a question at the table. Grazzi. Xi membri saqsew domanda li hija waħda intriganti kienx koinċidenza li skeda tal-ħin tal-lum jekk din kien iċċippjanata għall-lum flimkien mal-gvern Ungveris. X'kultant, President, ikkonna ngħidu li jiena għandi preferenza partikolari meta inti tistedinni biex nitkellem dwar il-fatti u l-figuri. U koll, u nekket nitkellem minn qalbi, aħna għedin nitkellmu dwar proċedura li bdiet f'Diċembru U jissa wasanna f'nofs frar ila d-dejja ktar minn seba ġemat u kemm ilni fl-Organizzazzjoni Ewropea jiena naħseb li dan huwa żmien maġġel ħafna. U mill-esperjenza tiegħi dan l-aħħar qed nara partikolari li aħna nistajna nsolvu sol problema f'seba' ġmat, Minn barra dan kollu wkoll koll eh, affaxxinanti li nkunu nafu x'inhu l-isfond ta' dan kollu. Din hija taħlita ta' punti. Aħna maħniex qed nitkellmu dwar dan is-suġġett tal-ewwel darba, intom sidintuni qabel konna dejjem ċari ħafna u m'hemm l-ebda dubju dwar eh, xem u xinu ma l-fatturi l-enin u mem lebda dubju lanqas dwar x'qed jaħdmu l-partiti f'din il-Kamra dwar dan id-dossier. Din nitkellmu wkoll dwar kwistjoni importanti ħafna u m'għandniex għalfejn nispjegalkom li l-kwistjoni tal-libertà tal-kelma, libertà tal-istampa u kol isa edha tkun ħaġa partikolari ħafna għal kummissjoni tkun ħaġa redikola aħna ma nqirdu misuwiex fuq l-aġenda fuq net tal-aġenda tagħna. Ma nafx ukoll kienieċ koincidenza li l-aġenda fuq l-aġenda tagħkom kelkom ukoll il-punt dwar l-eġintu u l-punt dwar id-demokrazija. Il-Kummissjoni hija xi ħafna tas-sitwazzjoni u qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inkunu nistgħu niddefendu u wkoll nippruvaw insewwu fejn forsi miux situazzjoni tajba. President, hemm kwistjoni oħra. Ejo ma nkunux dajfa. Ovvjament il-ħbieb tagħna huma konxi li jekk huma eh, li hija xi ħaġa tajba li huma qegħdin edin ċer tal-Presidenza tal-Kunsill U għal daqstant irridu jagħmlu dak kollu li jistgħu biex isolvu l-problema. U koll, l-aħħar aspett f'din l-ispjegazzjoni kollha uh, hija uh, ovvjament il-Parlament Ewropew kien ċar ħafna konna edin nġildu, kontu tġildu intom tajtu l-informazzjoni ta'kom permezz tal-istampa, permezz tal-istampa ħielsa u koll, u għal-dastant timminawx il- ir-rwol tagħkom stess u koll fl-aħħar mill-aħħar L-ispiegazzjoni jedin għalfej edin għawnek aħna f'dan l-istadju, f'dan il-rizultat. Nishtiq najt ukoll li mem lebda dubju dwar dan id-dritt fundamentali għal daqsan toqdux tajdu li jiena dik li interessani biss il-paċi, eccetera għaliex jekk taħsbu hekk għasantkom idea ta' x'qed nipprova nagħmel jien u ma tafuni xejn jekk taħsbu f'dan għaliex jien għandi ftit ta' esperjenza mhux ħażin. Għandi iktar esperjenza minn kemm ilkom intom fil-politika dwar dan il-punt. Ukoll nixtieq insemmi xi punti li preżentajtuli. X'ingħidu dwar l-indipendenza tar-regolatur tal-medja? tal tal medja L-analiżi preliminarja tagħna dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija tal-istampa hija li l-elezzjoni ta' President u l-membri tal-Kunsell tal-Midja mihomx differenti minn dawk li huma aċċettati normalment ġewwa l-Ewropa Rridu nirrikonoxxu l-fatt u dan spiss jkun eh, favorikom u kultant le li il-partit eh, fil-gvern għandu maġġoranza ta' żewġ terzi u dan huwa fatt fatt. U kol dwar artiklu 11 aħna qegħdin napplikaw il-direttiva ta' l-AVS u trattat u ukoll eh, eh, għadajem ninkludu artiklu 11 ta' charter. Allura mem lebda dubju dwar dan ma l-ebda reviżjoni ġudizjar tad-deċiżjoni mill-medja kif qal sur Mores. Id-deċiżjoni tal-Kunsill tal media fil-kapaċità tagħha bħala awtorità ma tistax tiġi appellata permezz ta' proċedura. Iżda kif hemm f'artiklu 163 id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Media tista' tiġi sfidata ġewwa l-qorti b'dispożizzjonijiet skont il-kodi tal-proċedura ċivili u l-appell mandux effett ta' sospensjoni iżda l-qorti tista' tiġi mitluba li tissospendi il-deċiżjoni, eh, l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni taħt il-liġi tal-istampa tal-, -tal eh, tal-istampa ġewwa l-Ungerija din mhijiex biżejjed jekk nieħdu dan il-prinċipju bħala prinċipju bażiku, il-prinċipju eh, eh, tal-libertà tal-istampa, m'hemmx ngħidu wis, hemm dan il-ħelsien u din il-libertà dwar l-istampa, m'hemmx ngħidu iktar. U dan dejjem jibqa' eh, fuq livell Ewropew, nibqgħu nissosnu fuq livell Ewropew ser nibqgħu nippromovuh bisħieħ. Id-dritt ta' ġurnalista li jipproteġi s-sorsi tiegħu ovvjament huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin li jiggarantixxi eżerċizzju effettiv tal-ħelsien tal-istampa. Il-ġurnalisti qatt ma għandhom jintalbu biex jgħidu min huma s-sorsi tagħhom sakemm dan ma jkunx meħtieġ għal xi investigazzjoni kriminali u dan il il-prinċipju huwa validu sur President ixini il-klima politika u rrit ngħid li għandha tiġi difiża biktar passjoni meta l-istampa u l e, media jkunu f'sitwazzjoni iktar dajfa kif inhi situazzjoni sitwazzjoni llum. Skont id-direttiva dwar il-privatezza u komunikazzjoni elettronika il-liġi li hemm fis palissa bħalissa l-istati membri għandhom il-konfidenzjalità għal komunikati iżda d-direttiva ma tapplikax għal attivitajiet li jaqgħu in mill-iskun skop ta' trattat tal-Unjoni Ewropea u dan huwa fatt. Irrid ngħid ukoll li liġi tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax għal fatturi li jittrattaw sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà tal-Istat u l-infurzar tal-liġi kriminali. U skont il-prinċipi tas sussidjarjetà l-Istati membri għandhom il-possibilità li jieħdu miżuri li jistgħu fil-fatt eh, jitru fid-drittijiet privati tal-individwu u kol fid-drittijiet fundamentali, drittijiet uh, tal-bniedem. Tal Għanna naġiċu fiħdan soċjetà demokratika u kummissarju ma jmux ijad pozizjoni li jidġudika eh, ċertu uh, atteġġament nazjonali u marriċ namelek jena. Fin-nuqqas ta' għal referenza għal artiklu 30, għat ta' membri tkellmu dwar dan il-punt, naħseb li naf li ħafna minnkom jiddispjaċihom li l-Kummissjoni ma tieħux in konsiderazzjoni artiklu 30 meta tagħmel l-assessjar tal-liġi tal-medja u dan mhijiex minnu u nixtieq ngħidu b'vuċi ċara li dan mhux minnu mhux vera Il-proposta direttiva tal-EMS il-Kummissjoni inkludiet obbligu fuq l-Istati membri biex tigarantixxi l-indipendenza tal-autoritajiet nazzjonali regolatori u intom tiftakru tajjeb ħafna id-dispożizzjoni ma kienieċ appoġġata mill-Kunsill u minkejja li kien hemm appoġġ kbir minn naħa tal-Parlament Ewropew u jiena konxja ta' dan, dan imbidel f'artiklu 30 preżenti ta' direttiva tal-AVMS. Din id daħar deċiżjoni ta' direttiva ma ma tippermettix li ġu kreati eh, bodies indipendenti. President, din miex ix-xewqa tagħna iżda dan huwa dak jem imnizzel f'dan id-dokument u allura aħna rridu nkunu realistiċi anka jekk ma tantx toġobna din is-sitwazzjoni. L-awtoritajiet Ungeriżi qablu li jineħħu dispożizzjoni u iżidu dan it-test f'artiklu 10 ta' Kostituzzjoni tal-Midja wetni kwota. Dan huwa rwol għall sistema kollha tal midja li tipprovdi informazzjoni autentika u ġusta fuq l-avvenimenti, ċertu avvenimenti. Dan huwa li ser jitnizzel issa wara li saru dawn it-tibdiliet. Jiddispjaċini nintkom għandkom xi test, iżda lan jien kelli test waqt li kon qed nagħmlu negozjati u ma stajtx inqassamulkom. Iżda la darba ikun possibbli jiena ser natijulkom it-test. Għaliex jiena nista' nimmaġina li intom u nisper temnuni dak li qed ngħid. Fl-aħħar mill-aħħar intom tridu dan bil-miktub biex ikolkom l-opportunità li taqraw. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li għamlu sens. U allura m'hemm l-ebda obbligu għal xi kumpens dwar l-istampa miktuba jew inkella l-awdjovizivi u dan diġa qettu fil-bidu, fil-diskors tal-bidu tiegħi. Id-domanda ta' Sur Lockergard jekk jiena nix lesta li nagħmel leġizlazzjoni, proponi leġiżlazzjoni fuq il-pluralizmu tal-medja u jiena diġa għettu ukoll fid-diskors ta' ftuħ tiegħi jiena lesta li nieħu azzjoni fil-qasam tal-pluralizmu tal-medja u bil-kompetenzi kollha li iġib miegħu dan mem l-ebda approċ li applika l-kollox, approċ wieħed għal-kollox, u dini għaxa xaġa ċara. Il-każ Ungeris għamil dan ħafna iktar ċar. U jiena ser nibda grupp ta' ħidma Grazzi għarrida ta'kom li t-naqdu ma dan il-grupp ta' ħidma biex bekk nkun nistaw niddiskutu l-sfidi qegħdin niffaċċaw biex nassiguraw li ikonna overview komprensiv ta' situazzjoni ġewwa l-Ewropa u kun nistaw naġixxu skont dan. U dan ser jinkludi l-indipendenza tal-medja li hija waħda mill-prioritajiet ewlenin. Il-pożizzjoni tal-OSCE fuq il-leġizlazzjoni tal-medja Ungeriża turi li hemm analiżi uh, bażi legali differenti mill-analiżi u ser Nsemmi tlet raġunijiet ewlenin, Sur President. It-tlet kwistjonijiet ewlenin imma mill-OSCE huma ma itħassib tal-awtorità ġita tal-medja mod partikolari it-tul tal-mandat tal-membri tagħha u kol ir-regolamentazzjoni tal-broadcasting ta' servizzi pubbliċi. Naħseb li spjegajt sew x'ġifieri dan kollu Hemm ukoll membri ta' broadcasting oħrajn fi stati membri oħrajn ġili damu pereżempju tminja sa eh, disa' snin eh, ukoll. Dak li huwa punt ewlieni hawnhekk huwa u dan l-aħħar punt tiegħi wkoll li l messaġġ li semmejt dalodu Jiena ċerta li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin ser jirrepetu dan il-messaġġ tal-Gvern Ungeriż. Kif ġi miktub li li minna ħat l-kommissjoni. nista nassigurakom li ġewa dan is-seba ġemat ta' kooperazzjoni mill-qrib, Jiena kont imprezjonata mill-input tal-istaff tiegħi għaliex bdew jaħdmu ħafna u f'dan il-każ nista' nassigurakom li iż-żewġ naħat ħadmu ħafna u taw da kollu li setaw mhux biss b'mod ġust iżda koll kif suppost iżaw b'mod kostruttiv biex jippruvaw isibu soluzzjoni għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna u rridu nsibu soluzzjoni. Uh, Tellux, uh, what? Grazie, Sofisem, il-Kunsil. Point of order? Eh, Presidente, pro... President, nistaqt nistieden il-Kummissarju għal raġuni ta' proċedura biex hija il-lejla tatina id-testi li kienet tirreferi għalihom. Almenu tagħtihom lill presidenti tal-gruppi biex b'hekk saħada nkunu nistgħu nserħu moħħna qabel ma nivvotaw. Commissioner, do you, do you have an answer to that? Komissarju, tixtieq tirrispondi jekk jogħġbok? Sa fejn naf jien ir-risposta hija iva. U mill rajt mill-mossi tal-Ministru Ungeriż Iva, risposta Iva, hija Iva u malar kemm jista' jkun. Issa wkoll il-Ministru Ungeriż ser ikollu ċans jitkellem ukoll. Grazzi President. Jiena napprezza li mandiċ għalfejn nuqot namel mossi biex nesprimi il-punti li rrit nesprimi. Din darba fissam l-Ungerija, jek t-permettili. Jena nishtiq, nsemmi xie punti fil-qosor, nħabba l-fat li risposta tal-Kommissarju Cross kienet waħda twila ħafna u dettaljata anka fir rigward tal-kompożizzjoni tal-Kunsil tal-Mida din kienet domanda partikolari ġiet indirizzata lili iżda ġiet risposta eh, sewwa kif suppost. U allura ser eh, nillimita lili nifsi għal xi ftit punti. L-ewwel qed nixtieq ngħid li l-Ungerija hija impenjata bisħieħ għal valuri, għal prinċipji u regoli kif imniżla fit-trattat fit-charter ta' drittijiet tal-bniedem ta' drittijiet fundamentali, skużawni, u nafu li hemm l-istrumenti ta' liġi internazzjonali fuq id-drittijiet tal-bniedem. Meta der l-ewwel eh, deret l-ewwel kritika ħarxa fir-rigward tal-liġi tal-medja u din kienet qabel ġiet adottata liġi Jina nixtieq hawnhekk nagħmel referenza partikolari għal kummenti li saru mir rappreżentant tal-medja tal osc it-talba tiegħi kienet li naqra nistudja u nanalizza sew it-test u mbagħad ngħidu eżattament x'kien hemm ħażin, x'kienu d-dubji, tħassib li jistgħu jinħalqu jinħol jew inkella fir rigward tal-interpretazzjoni eh, u l-implementazzjoni tal-liġi. Dik kienet ir-raġuni għalfejn aħna immedjatament il-qajna u appoġġajna l-Kummissjoni Ewropea li huwa eh, il-protettur il-gwardjan ta' trattat biex jgħidulna eżattament kienx kienu tħassib tagħhom u d-dubji tagħhom. Dan huwa fil-faġġ ġara eżattament Il-Kummissjoni analizzat sew il-liġi għamlet proposti u dawn ġew adottati kollha u nixtieq ngħid, nixtieq nikkonferma hawnhekk li pitada aħna ser ikollna laqgħa tal-kabinet u ser nadottaw it-test u ser nadduh immedjatament lill parlament Ungeris u it-test l-emendi ġifieri ser jiġu adottati malajr kemm jista' jkun u immedjatament ser jidħlu fis seħħ Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea għax-xogħol jibes l-għajnuna u l-assistenza u nixtieq nirringrazzjakom ilkoll li għamiltu kummenti ġusti u raġonevoli u assistejtuna biex namlu dal-eżerċizzju li ċert li kien importanti ħafna mhux biss għalina iżda wkoll għall l-Unjoni Ewropea kollha kemm Jena Jiena nixtieq mm, nofri l-għajnuna tagħna l-appoġġ sħiħ fir dan il-grupp ta' ħidma li ser tistabilixxu kommissarju. Naħseb li dan huwa f'interess Ewropew u rridu wkoll nipparteċipaw fih u wkoll nejnu kemm jista' jkun. L-unika ħaġa li dispjaċini hija l-lingwaġġ eċċessiv li der f'ċertu dikjarazzjonijiet politiċi kif diġà qed qabel il-liġi kellha tiġi adottata u xi kultant kon qed inħossu li aħna soġġetti għal prosedentanzjon kif jgħidu l-Franċiżi u Jider li kienem jisu xiftit taħtija f'din is-sitwazzjoni. U allura dawn id-dikjarazzjonijiet marru li l minn dak li huwa ġust u raġonevoli. Dibattitu politiku li aħna nappoġġaw bisħieħ kemm domestikament u wkoll fuq livell Ewropew jew universali fil-fatt. Dan kien ta' sara l-interessi Ewropej u koll għall-integrazzjoni Ewropea. Iżda issa nemmen li aħna elibna dan il-punt u nixtieq nuri li aħna nirrispettaw dan bisieħ. Biex nuri dan kollu nixtieq ngħidilkom li aħna naf moħħna ninkorporaw iċ-charter ta' drittijiet fundamentali fil-Kostituzzjoni il-ġdida Ungeriża. L-Ungerija ser tkun l-ewwel pajjiż fejn iċ-charter ta' drittijiet fundamentali ser ikun parti integrali tas sistema legali se tiġi applikata mhux biss fil-oqsma tal-liġi tal-Unjoni iżda se tkun fuq net tal- Eh, ġerarkija ta' sistema legali u ser tmur ser tkun il-fuq iktar minn kwalunkwe tip ta' leġizlazzjoni li hemm dwar eh, stampa jew kella kwalunkwe soġġett ieħor. Għaldaqstant nistgħu nassigurakom li ir-regoli bażiċi u l-prinċipji bażiċi li aħna l kol naqsmu ser ikunu rispettati bisħieħ minn pajjiżi. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Ringrazzjak ħafna sur Ministru. Sitt mazzjonijiet ta' riżoluzzjoni sabiex nikkonkludu dan u aħna bekk temmejna d-dibattitu tagħna dwar dan is-suġġett. Ħanieħdu pawża żgħira ħalli nippermettu li l-Kummissarji jibdlu postom, mbagħad inkomplu bid-dibattitu li